Mm, fin noqsija Devo ora leggere un annuncio. Le Mela issa rrit naqra eh, avviz il-kompetenti l-autoritajiet kompetenti finlandiżi għallu li l-onorevoli Pentila ġi maħtur pala deputat fil-Parlament Ewropew minn flok l-onorevoli Itala u din ħasseħ fl-ewwel ta' Marz, seħħet fl-ewwel ta' Marzu tal-2012 għal daqstant l-Onorevoli Pentila eh, eh, irriżenja minn din il-karga ta' deputat tal-Parlament Ewropew mid-data tal-ewwel ta' Marzu tal-2012. U skont l-artiklu 4 paragrafu 1 u il-Parlament ha nota li eh, minn dik id-data din il eh, dan is-siġġu sar ehm, ġivojt u għalhekk jgħaddi kollox eh, fidejn l-awtorità kompetenti.